Il-kollega Jaxek kjoġ biħu postu. Il-kollega Gomez. Sir President. Anna point of order. Għatni protesta kontra l-użu ta' ismi fuq emendi li ġew prezentati mis eh, Sinjuri Deva Oshimanski. L-emendi kienu emendi illi użaw ismi għalijom, mozzjoni għal eh, sede speċjali għal siġu speċjali ta' għatfall fil-parlament jitkellem fuq diskriminazzjoni kontra bnit u eh, simetri il-test tiegħi ifittex illi jipproteġi bniet kontra diskriminazzjoni mill-punt meta jiġu konċepiti u taħt lebda ċirkostanzi ma jitkellem dwar l-abort. Il-test tijaj huwa differenti ħafna fl-lingwaċ u anka fl-intenzjoni mit-test ta' ġimanski u oħrajn. Għal daqstant, ma nishtiqx li nitnizzel l emendi taħħom u ismi m'għandux jintuża f'dan il-kontest. Naħseb dan u mod kif qed jippruvaw jagħmlu manipolazzjoni politika jien ħanivvota kontra 7.3 7.4 prezentati mis-Sur Ġimanski. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal din isqalija. Sinjuri, sabiex nibdew xtaq tinħabbar il-premju Sakharov għal 2009 Waqt il-konferenza ta' presidenti tal-lum, il-konferenza ta' il-premju Sakharov għal-2009 l memorial l-Sinjura Ludmilla Aleksandreva. Powtarzam nazwiska laureatów. Xtaqt nirrepeti Sergej Kovaljow, Lugdmilla Aleksandrieva u id-difensuri kollha ta' dritti tal-bniedem fir-Russja rappreżentati mill pontu mill-organizzazzjoni mill din l-organizzazzjoni, l-organizzazzjoni Memorial u tajnijom dan il-premju għaliex naħsbu li jistgħu jikkontribwixxu sabiex inneħħu darba l-dejjem il-biża, il-violenza u punti oħra ta' persekuzzjoni illi qed jaffetwaw il-dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem. Aħna xtaqna nibatu messaġġ li difensuri ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja għandhom ikunu liberi sabiex jeżerċitaw id-dritti fundamentali tagħhom bħal libertà tal-espressjoni, libertà tal-ħsieb u libertà anka tal-kelma miktuba. Il-koll rridu nkunu ħilsa sabiex neżerċitaw id-drittijiet tagħna u nesprimu ħsibijiet tagħna li huwa importanti illi naqsmu il-verità flimkien. U jiena nħossni privileġġat li nista' nħabbar dan nħabbar din l-aħbar hawnhekk bħala President tal-Parlament Ewropew manka bħala membru tal-Moviment Solidarjetà. Kenna movimenti simili fil-Polonja U kena problemi simili minn dawk illi qed jesperjenzaw kollegi tagħna fir-Russja bħalissa jiena gburin u nogos ngħid li hija l-verità u l-libertà illi fl-aħħar mill-aħħar tirbaħ. Ġara dan f'ħafna pajjiżi fil-vant ta' l-Ewropa u l-fatt illi r-Russi qed jaġixxu għal verità u libertà hija traġedja għall europa u għal dawk li qed jiddefendu d-drittijiet ta' miedem fir-Russja aħna irridu niddefendu l-azzjonijiet ta' min jiddefendi d-drittijiet ta' miedem. E, jeśli można, jeśli można jeszcze dodać parę uwag ogólnych. Issa fu nota ġenerali mill-1989 ġifiri ftit iktar minn 20 sena l-ispirtu ta' Andrej Sakarov, fl-ispirtu ta' Andrej Sakarov il-Parlament beda jati il-premju Sakarov għall organizzazzjoni li jiddefendu drittijiet fundamentali u drittijiet tal-bnidem. Għal daqstant illum, Għalhekk issa xtaqna li nsemmu persuni komuni li juru kuraġġ u dedikazzjoni kbira li ħafna drabi jirriskjaw anke ħajjithom. Dan il-premju ġatajni il-kittiba, professuri, politiċi, avukati, organizzazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u manka assoċjazzjonijiet għad drittijiet tan-nisa li kienu qed protesta madwar id-dinja kontra l-inġustizja. Libertà ta' ħsieb huwa valur universali. Din l-okkażjoni xtaqt ngħidilkom illi dawn iż-żewġ kandidati illi ma kisbux il-Premju Sakharov kienu nominati biss din is-sena xorta għandhom l sieħ tagħna. Uridu wkoll insemmuhom għaliex huma persuni illi b'saħħa tal-ima bħala u kol naqxu postom fil-memorja tagħna. Il-fat illi id-diskutejna simam li tkellimna dwarhom juri ir-rabta tagħna ma dak li għamlu huma. Għal daqstant, mux biss rebbieħ, ximan l-kandidati l-oħrajn jinsabu fuq il-lista jistħoq il-om ir-rikonoxximent tagħna.